forsi eh, naħħejt il-kart tiegħi malajr wis, imma jiena votajt favur. Iva għan ikkontrollaw, niverifikaw l-affarijiet naċċertaw li eh, il-vot tiegħek għadda mela mill-PPE u l-SND għanna nomini għad delegazzjonijiet u eh, komitati. Sur Omar fil-komitat Envitram, eh, Sinra Kouza, un-bat fil-komitat Agri, Sur Andriju. Entkom xoġġezzjonijiet le? Mela dawn il ħatritu huma konfermati il-minuti ta' din il-laqa se